L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum wara nofsinhar hija l-mistoqsija orali tal-kriżi tal-prezzijiet fl-Ewropa fuq is-settur tal-laħam tal-majjal. U dan din ġejja mill-Kumitat tal-Agrikoltura u Żvilupp Rurali. Nixtieq nistieden l-ewwel kellim ir-rapporter. Eh, L-Onorevoli Xikerski, naddi l-kelma lilek. Sur President Komissarju Sinjuri. Aħna, għawek, qed nindirizzaw mistoqsija importanti ħafna għaliex din hija problema verament diffiċli biex tiġi trattata. Huwa ċar li il-qasam tal-laħam tal majal fl-Unjoni Ewropea qed u il-produtturi tal majal u kol edin batu. Żywnościowych od 4 lat w roku 2015. Rajna tnaqis fil-prezzijiet tal-ikel f'dawn l-aħħar eh, erba snin anka sal-2015 u il-prezzijiet ġenerali madwar id-dinja tal-ikel naqsu bi 15%. Iżda, wieħed mill-vantaġġi tal-politika agrikola komuni hija li kien possibbli li nistabilizzaw l-affarijiet sa ċertu punt. Dwar il- il-gwadanji li għamlu il-bdiwa u r-raħala kif ukoll billi nistabilizzaw il-domanda eh, u l-forniment. U daw fil-politika agrikola komuni huma naraw mod pozittiv ħafna mis soċjetà Ewropea u mod partikolar mill-bdiewa, ma situazzjoni tissir dejjem aktar komplessa, dejjem aktar diffiċli, u jiena naħseb li aħna konxi tal-fatt li l-pak jiddependi ħafna fuq dak li seħ fis-swieq internazzjonali u fuq fatturi esterni li aħna m'għandniex effett fuqhom, u mod partikolari it-tnaqqis tal-prezzijiet mod ġenerali. Issa dwar din mistoqsija partikolari, intom il-koll familjari maħħa. Il-embargo russu li qed ikompli fuq l-importazzjonijiet mill-Unjoni Ewropea elimina l-ikbar suq għal raħal tal-majjal fl-Ewropa. U dan intensifika l-problema li qegħdin niffaċċaw Dan fil-fat wassal għal pressjoni kbira biex il-prezzijiet jonqsu. Fil-fat il-prezzijiet naqsu b'tali mod li jmur li l-in ċikliċità tal-prezzijiet li hija normali. Imma issa qed imorru lil inwis. Il-valur medju naqas b'disa fil-mija l valu medju tal- karkassi tal-ħnizer. Iġvijem ħafna raħala li qegħdin ibijaw il- il-ħnizer taħħom l-majjal eh, prezz inqas minn dik minn dak li kunswilom swilhom biex ikun prodott. L-iskema tal-PSA tniedet imma forsi mhix bizzejiet. Il-pressjonijiet tal-ġejjieni fis-suq ċertament ħanarawhom. U ħan ispiċċaw pasna eċċessiva ta' prodott li jumbat jitntefa fil-suq, iżid il-forniment, il forniment u jpoġġi dejjem aktar pressjoni fuq il-prezzijiet. Għalhekk il-mistoqsija hija din. Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li tieħu azzjoni dwar l-iskema ta' ħazna u x'impatt il-qed dibassar li il komission li ħajkolla l-skema PSA fuq l-istabilità tal-prezzijiet, palma semmejt qabel. Il-ħam tal-majjal ħajjispiċċa joħroġ mill-ħazna eventwalment, anke jekk huwa maħżum bħalissa, u il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu passi sabiex tassigura li r-riżorsi ħarin huma disponibbli taħt il- l-iskema tal-għajnuna għal-ħazna u il-flus ħajitħlu fil-but tal-bdiwa u r-raħala jew inkella jispiċċaw jaddu għand intermedjarji u operaturi oħra għaliex aħna nafu li fil-katina tal-ikel mir-razzett sal-mejda il-bidwi huwa li zjed katina dajfa li zjed ħolqa dajfa fil-katina u x'azzjoni qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea dwar il-projbizzjonijiet Russi. Mod partikolari il-projbizzjonijiet fuq ix-xaħam, fuq il-prodotti tax-xaħam u anka il-prodotti tal-intern. Dan għandu kontest politiku mhuwiex marbut direttament ma' situazzjoni fuq il-suq tal-ikel. Iżda, Il-konsegwenzi huma seri ħafna għal bdiwa u s-sitwazzjoni mhix qed tittejjeb. Issa il-Kummissarju Johannes Hahn fisem il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sir President, Signori. U għaminnun meta najdu li s-settur tal-majal, tal-laħam tal-majal, jinsab situazzjoni diffiċli ħafna minħabba produzzjoni miżjuda f'dawn l-aħħar snin u tlifna wkoll is-suq tar-Russja li wassal sabiex is-sitwazzjoni tkun aktar serja kemm waħdu ma ħoloqx il-kriżi. Fil-kuntest ta' CMO, aħna reaġixxejna għas-sitwazzjoni billi nofru ħazna privata u design elf tunnellata ta' laħam tal-majjal ġi maħżun fjannar. Il-budget kien ta' madwar 27 miljun. U biex nindirizzaw il-problema tal-prezzijiet baxxi u sabiex jitneħħal laħam minn fuq is-suq meta l-prezzijiet huma tant baxxi, Umbat, l-idea kienet li fil-bidu tas sajf jiġi mm, rilaxxat il-laħam. Dawk kienu miżuri tas-suq għal periodu limitat. Jekk l-ammont li jinħazen ikollu effetti negattivi meta inti eh, tpoġġi l-prodott fis-suq, ehm, forsi jeleb l-effetti pozittivi. Fil-fatt aħna kellna effett dirett fuq it-tħul mill-bidja fjannar. Iġviri ehm, il-salvagwardja ħadmet fjannar. Ma rridu namlu ċara li l-istrumenti tas CMO bħal ħazna privata mandomx jihdu il-post ta' setat ta' suq iżda jistaw jappoġġaw l-adattament meħtieġ palissa qed ninaraw sinjali ċari li s-suq qed jirreaġixxi. Min barra dan li lin minn miżuri diretti biex nappoġġaw is-suq, is-settur tal-laħam tal-majjal jibbenefika minn patt ta' solidarjetà li ġi adottat mill-Kummissjoni fl-2015 dan ifisser li ċertu miri jistgħu jittieħdu fil-qasam ta' trubija tal-annimali. Daħa jiswa 420 miljon euro. Imma meta niġu għal problemi biex xaħam u prodotti ta' xaħam u tal-intern, fl-2014 applikajna għal għal miżuri minna ta' WTO ma tmannix konferma tal-pozizjoni. Dan eventualment għandu jisaxħaħ il-pozizjoni tan negozjati tal-Kummissjoni meta niġu għall-aċċess għas-suq. Jena nixtieq nagħmilha ċara f'dan l-istadju li il-Kummissarju il-Kummissjoni Ewropea tiżomma jnejha fuq is-suq palma minna fil-passat u aħna ħanieħdu miżuri neċessarji meta jkun e, il-waqt. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Issa naddu l-kelma li l-kellima tal-gruppi politiċi fisem il-PPE Daniel Buda għal minuta u nofs. de embargo impus de Rusia, dar și de imposibilitatea... Sur, President, 1,25 de euro. il Illum il-ġurnata kilo jiswa euro u 20 ċentezmu u jiġi mibjuħ għal 78 ċentezmu ġifri dinja situazzjoni intollerabli. Jena tinsaqsi mux b'mod retoriku għal min edin jaħtmu ir-raħali mux għal konsumaturi dwar il-miżuri ta' sosten eh, bil-ħazna privata anke jekk hija sitwazzjoni aħjar mill-passat mhux biżejjed biex jistabilixxa l prezzu jgħin ir-raħala. U dawn id-dispożizzjonijiet ma tantx kienu effettivi. Franza u ir-Rumanija m'hemmx bizzejet, fi Franċa, fil-Rumanija ma kienx hemm m'hemmx bizzejet spazju għal ħażna għalek ma kienx effettiv, imżon nassiguraw ruħna li l-fondi li huma senjati jaslu fej għandhom jaslu. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni Ewropea ċi terġa' tevalwa minn ġdid il-pożizzjoni tagħha dwar il-prodotti tal-majjal mir-Rumanija li huma eh, li eh, huma e, mrobbija eh, f'żona fejn m'hemmx il-pest tal-marda tal-ZS u ilu ma jkun hemm din il-marda l tmien snin. Hemm bżonn naraw kif nistgħu nagħmlu biex nisblukkaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lil Erik Andrew għal żewġ minuti u nofs. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, inti għed li it-tul għal raħala tal tal-nizer tal ġi stabilizzat, ma naħseb maħniex qed ngħixu fl-istess dinja. Fi Franza hemm suiċidju kull jumej ta' bidwi jew ta' raħal Din hija kriżi serja ħafna li mhix qed taffetwa biss il-Franza, hija sitwazzjoni serja u li qed tiddeterjora fl-Ewropa kollha kemm mhux biss fis-settur tal-ħam tal-majal, imma anka fis-settur eh, tal-prodotti tal-ħalib, tal-frott, tal-ħaxix. Jiddispjaċini li dan dibattitu ma salx fil-bidu tal-ġimgħa sabiex ikun hawn aktar MPs preżenti u kien importanti li kieku dan id-dibattitu kellu jsir quddiem il-Kummissarju tal-Agrikoltura Sur Hogan l-assenza tiegħek tiegħek huwa ta' insult għal persuni għal bdiewa li jinsabu f'disprament. 10% tal bdiwa tal eh, bul falliment bdew proċedimenti tal-falliment minn meta bdiet il-kriżi, il-Kummissjoni kell id-bassir tagħha ħazina, ilhom sentej ħżiena. Din hija kriżi tas-suq bħalma tafu hija biss il-Kummissjoni Ewropea li għandha s seta li tirregola. Kummissarju, nixtieq nitolbok tismana qabel il-Kunsil tal- ta' 18 ta' marzu uża eh, l-artikli fil-CMO, artiklu 221-220 fil-CMO dwar l-użu tal- tal-karkassi kien naqsu bi 3 kili, diġa inkunu qegħdin innaqsu l-problema, erġi ftaħ iskemi ta' PSA, assigura li dawn huma immirati aħjar skont it-tip ta' prodott li huwa maħżun sabiex tista' tintuża anka għall-esportazzjoni. Assiguraw li hemm tikketjar kif suppost tal-laħam ipproċessat palma ilhom jitolbu l-konsumaturi għal ħafna snin. Aħna nna sentejn itolbukom li tagħmlu dan. Fl-aħħar, Kummissarju, Palma qal kellim ta' qabli, assiguraw li kunem azzjoni diplomatika u konsistenti sabiex nassiguraw li l-embargo russu jitneħħa. Għamlu da' kollu li tistaw. Aħna nafu li dinja bieċa xogħol diffiċli. Iżda il-preġiba miex li niprofaw insibu swieq ġodda madwar id-dinja ma li neħu l-embargo mill-Russja. Grazzi ħafna, issa l-kellim nimis l-Onorevoli Wiczowski. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sitwazzjoni tal-diwa u tal-raħala eh, tal-ħnizer fl-Unjoni Ewropea hija diffiċli. Sitwazzjoni diffiċli fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hija ma f'ċertu pajjiżi hija iżjed serja, partikolarment f'pajjiżi fil-Polonja. Ir-raħala tagħna intlaqtu minn tliet problemi. Il- l-African Swine Fever, l-embargo russu u il-politika agrikola komuni Ewropea li ma tħaris il-bdiwa żgħar u li għandhom tzietet żgħar din hija politika li tifavorixxi l-irsitet il-kbar. Hemm bżonn ta' attività u azzjonijiet deċiżivi. Fil-Polonja eh, qabel eh, kenna design miljun annimal, missa qas sommanna, manna, hemm bżonn ura lura għall tal-ħazna privata rridu azzjoni ġodda li jistaw jiftħu swiq ġodda għall laħam Ewropew, hemm bżonn għall-esportazzjoni, ġri dawn huma azzjonijiet li jistaw u għandhom itejbu situazzjoni li hija bħalissa drammatika. Produtturi tal-laħam tal-majal edin jittalbu maħna, edin jitolbu lajnuna tagħna. Uh, now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 tal-embargo russu li Umbatem il-bojkot maħabba l-African Swine Fever, mux ħabba pressjoni politika, biss rridu nsibu soluzzjoni, li ħaġa importanti hija li nsibu soluzzjoni hemm bżonn li ntejbu l-pożizzjoni tal bdiwa fil-katina kollha kemm permezz ta' forsi l-organizzazzjoni tal-produtturi. il bdiwa tal-ħnieżer Ewropej rridu iżommu ma' standard stretti ta' Eġene u irridu jkunu kapaċi jigwadanjaw lura l-investimenti li jkunu ħarġu. F'ċertu pajjiżi il-flus jintużaw biex iżidu l-produzzjoni tal-majjala tal anka jekk hemm produzzjoni żejda u l-ftejmiet Ewropej mhux qed jiġu rispettati qed nara li s setturi qed jieħu miżuri sabiex ikollhom sitwazzjoni aħjar fis-suq bħal innovazzjoni tal-prodotti tagħhom. Grazzi ħafna. Fisem il-gwe. Nad il-kelma lil Miguel Vigas. Skont Proverbju komuni Portugiż l-istituzzjonijiet ħolqu situazzjoni deregolata għaliex qegħdin jafdaw li issu isolvi l-problemi kollha. Umma provaw juru li s-sieda pubblika hija indispensabbli fl-1993 kena ċertu importazzjonijiet u issa Eh, l-importazzjoni ta' 40%, l-produzzjoni hija verament baxxa u teddet l-industrija. Għanna bżon miżuri vigurużi u immedjati sabiex il-bdiewa jkun jistgħu jkollhom ehm, kumpens siwi għal-ħidma tagħhom aħna naħsbu l-drittijiet ta' kull pajis għandhom jiġu is-salvagwardjati sabiex ikunem autosuffiċenza minima fl-ikel ma nix bżon settur vitali ieħor jisparixxi palma sparixxew ħafna oħrajn kemm minna li għadna mal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna fisem il-ħodor issa naddi il-kelma l-Onorevoli Rope għal 3 minuti. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju, kollegi. Mhuwiex xi li settur tal-ħam tal-majja li nsab fi kriżi kbira bħal settur tal-prodotti tal-ħalib u oħrajn. Illum il-prezz ta' xiri tal-majjal huwa l-iżjed baxx f'għaxar snin. Kull sena osb b'xi 13% l-prezzijiet tal-beħ bl-imnut l-aktar li naqsu. nafu li l-bdiwa għal gbar ħadu kreditu, ħadu self biex ikunu jistaw jtejbu il- eh, il-kondizjoni tagħhom anka rekwiziti ambientali, għalhekk dawn il-prezzijiet tan baxxi eh, eh, għajmu dubju fuq kemm huwa vijabbli li wieħed irrabbi il-ħnieżer fl-Ewropa. Mela x'ħan għamlu? Minnaħa għandna forniment globali miżjud. U minnaħa l-oħra hemm ħafna miżuri ta' benessri tal-annimali li għalkemm huma meħtieġa jiswew ħafna flus fl-Ewropa. Il-tfaqqih tal-marda Afrikana tal-ħnieżer u kol kella ir-rwol tagħha. L-ewwel irridu nibdew billi konna kondizjonijiet indaqs fuq livell internazzjonali għalfej il-bdiwa tagħna irridu bil-fors japplikaw standards ta' benessri tal-annimali fil-waqt li jumbat jimportaw e, prodotti tal-laħam li huma 25% irħas minn pajjiżi li ma jżommux ma dawn l-standards. Umbagħad hemm e, pajjiżi fejn l-alf fih il-GMOs Għalhekk jiena nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex tagħmel restrizzjoni fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi li għandhom livelli ta' eh, kwalità eh, fuq l-annimali, livelli ta' benessri aktar baxxi milli huma fl europa Tkun ħaġa tajba. Il-Kummissjoni ċittiħu azzjoni u tipproponi eh, livelli ta' standards ta' benessri tal-annimali oljin fuq il-livell ta' WTO. Tinnet net irridu naraw distribuzzjoni tal-valur miżjut li eh, jillimita l-imġiba ta' ċertu produtturi li jimmanipulaw mbagħad il-prezzijiet. Tielet punt irid infakkarkom li il-diw għandhom bżonn il-miżuri ta' appoġġ għall-esportazzjoni. Hemm bżonn ta' xi forma ta' skema tal-garanzija tal-esportazzjonijiet. Issa, kwistjoni oħra importanti hija propju l-ASF Din il-marda hija mifruxa f'numru ta' stati membri klus fil-pajis tija, Letwanja. Hemm bżonn li nżidu reputazzjoni tal-majjal Ewropew u naqsu l-esportazzjonijiet. Irnexxina nwaqfu mill-firxa ta' din il-marda imma il-bdiwa u raħala xorta waħda tibatu minħabba eh, kondizjoni ta' kompetizzjoni mhux indaqs. Grazzi. Uh, excuse me, uh, Mr. Rop. Skużani, Sur Rope, għandek blue card taċċetta mill Sur Hek. Sur Ek għandek il-mikrofonu. Grazzi, zgur li inti taf li l-Unjoni Ewropea huwa impossibbli illi timponi standards ta' benessri għall-annimali barra l-konfini tagħha għadda stand stant inti sinċerament trid tbaxxi l-standards li għandna dawn l-erba regoli biex ikollok prezz aħjar, żgur li le. Labai għaxu xklawsu ma xtikrujju. Grazzi tal-mistoqsija, Iva tajba jinaħat f'diskorsi jelli l-standards huma għolja bizzejjed fl-Europa. Ma nistawx naqblu ma l-importazzjoni tal-laħam imrobbi bi standards ferm iżjed baxxi. Kif nistgħu nikkompetu l-bdiewa ħajġibu prezz iżjed baxx? U sa dan it-tant l nies ikunu qed jieklu ikel importat ta' kwalità baxxa. L-Honorable Coburn ma jidhirx li huwa fis-sala. Nkellem ta' wara. Is-Senjura Dominique Bilde. Billi NF, grazzi President. is settura tal-laħam tal-majjal fl-Europa għaddej minn kriżi gravi, konsegwenza diretta tal-tbabis bil-laħam tal-zimel, hemm anki l-embargo u s-sanzjonijiet imposti mir russja dan jgħat jgħeret l-industrija ġewwa Franza u stati oħrajn fl-Unjoni Ewropea tkollhom pat tirett fuq il-prezzijiet hemm zbilanċ anki bejn il-fornitura u t-talba qed ngħidu li issa hemm 10 miljun ħanżir żejjed fuq is-suq Ewropew. Il-produtturi Franċiżi huma vittmi diretti tal- social dumping li hemm dej għandek nies mħalsa bi 3-4 euro s sija bi standards iżjed baxxi fi Spanja u Ġermanja. Il-prezz huwa ta' 1.4 euro għal kilo biex il- vidwi jirnexxilu jkampa u il-suq ta' referenza ġie bojkottijat il ġidan da tkun miġilda fuq benessri tal-annimali u saħħa m'għandniex naraw lil bdiewa Franċiżi batu minħabba kompetizzjoni zleali minn dawk li kompetu standards iżjed baxxi, standards soċjali, ambientali ta' saħħa illi mhumiex konformi ma' dawk tagħna. L-Unjoni Ewropea miex imħazba dwar il-ġejjieni tal-bdiewa u l-produtturi tal-laħam tal-majjal meta ma trix waqqaf il-negozjati ta' TTIP. Tikkonsidra negozjati mal-Amerikani illi għandhom standards ferm iżjed baxxi kien hemm anki il-rifju labeling. Naddu issa l-kellem li mess l-Onorevoli Lenz. Għaj minuta un sekundin, betezar. minuta un ofs. Grazie ħafna, President, Kommissarju, Signori. Jiena tassew grat illi jgħat jiġi organizzat dan id-dibattitu fid-dal tal-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dal tal-krizi li jisabu fija il-bdiewa bħalissa Nara li huwa taħassarni jiġi diskuss dan is-suġġett bħalissa fir-reġjun tiegħi bħal Vutibag rajna tnaqqis ta' 25% u il zieda qiegħda tkompli tikber il-prezzijiet qegħdin iwasslu l problemi ta' dħul likwidità għal bdiewa euro u 30 ċentezmu u għal prezz ta' ħat ħadd ma jista' jgħix dak il-prezz hemm bżonn ta' teħid ta' deċiżjonijiet oħrajn fl-2015 rajna pakkett li ġim qassam mal-istati membri kollha. Iżda parti żgħira mill-impjanti ta' proċessar jistgħu jużaw dawn il-fondi għal-istant għandna bżonn ta' soluzzjoni oħra. It-tweġiba tal-imsieħba tas-suq u koll irridu nirrikonoxxu dawn il-problemi u nifacċawum. Nittama l konsil tal-bidja ser jieħu deċiżjonijiet iżjed taqlija. Grazzi ħafna. Is-Sur Tarabella issa. Għanġax minn Merci Président, chers collègues, beste collègues. Il est inacceptable que ce débat ait lieu. Grazie Presidente Interessanti li il-Kommissarju għal-Bidja mux hawnhekk iħat, issu Hogan is-settur tal-CS kollassa din hija kriżi serja, hemm problema gravi fil-Belġu kriżi tas-settur tal-ħalifa ta' teffettwa l-pajjiż kollu. Il-fjandri ġew mill ħażin ħafna bil-problema tal- -ħalipa, Zies, din hija sitwazzjoni gravissima koll ħanżir li jitbiċċer Ija tiġib inqas flus għal bidwi minn dawk minn fuqha mill-bidwi għal dak il-ħanżir biex paċi in-nefqa irid euro u nofs u dan il-prezz mhux qed iġibu lanqas biss qiegħed ikopri iż-żieda tal-produzzjoni il għaliex E, tiżdiedu l-prezz tal-alf kif ukoll il-prezz tal-enerġija. Il-bdiewa qed ikollhom ibjew b'telf. Kwaħt jagħmel profitt li fil-bdiewa. Il-Kommissjoni qiegħda tipprova tevita d-deżastru flok tiffaċċjaha. Qiegħda tipposponih sissa qatt mar nexxiela taqbad tassew tmun fidea u tmexxi l-Unjoni Ewropea f'direzzjoni l barra minn din il- kriżi il-qatmar nexxila twassal għal situazzjoni fejn il-bidwi ma jħux inqas mill-prezz tal-produzzjoni. Għanna bżon ta' azzjoni speċifika biex nillimitaw il-fornitura u irridu infaslu osservatorju għal prezz tal-laħam tal-majjal, illi tkejjel il-prezz tal-dbiċċira, eccetera. Il-marġini minimi għal profitt għandhom jistabu u un-baħt tittieħed azzjoni biex neħilsu mis situazzjoni tal-embargo russu ejja nieqfu nitkellmu ejja nibdew nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna. Nadu issa l-mikrofonu l-Bas Belda għal-minuta. Grazzi, Sur President. Grazzi tal-introduzzjoni tijak bl-Olandi, Sur President il-krizi tas settur tal-ZSI s-saddeja fissem l-organizzazzjoni ta' dan is-settur fl-Olanda għandi xi żewġ mistoqsijiet, il-Kummissjoni l-Estat tibda tistudja għal miżuri alternattivi għal ħazna privata. Din hija ta' kriżi partikolari Is-settur ħass li tbeċċir bikri kun ferm aħjar mill-ħazna tal-laħam dan se jiritejjeb il-prezz mingħajr ma jkun hemm ir-riskju ta' distorsjoni tas-suq. il ftuħ tas-suq Russu hija essenzjali jekk WTO ta' evalwazzjoni negattiva tas-sitwazzjoni għandna bżonn ta' teħita azzjoni teknika rapida u nixtieq nisħaq hawnhekk dwar l-importanza ta' level playing field fl-Unjoni Ewropea u l-barra wkoll. Issa naddu mikrofonu l-Onorevoli Selimic għal minuta. Fed diskussjonijiet dwar is-settur Ewropew tal-laħam tal-majjal donnu il-konflitt dejjem ikun il-problema dejjem tkun il-konflitt mar russja Fil-fatt ma tantx konna esposti għal Russja kien hemm setturi li sabu għad diffiċli jsibu su alternattiv, fil problema mhux il-politiċi, il-Kommissjoni Ewropea qed tiffoka fuq soluzzjoni tal-medda l-qasira bħal appoġġ għal ħażna privata flok titratta il-kwistjoni mill-lat strutturali ir-riskju u il-situazzjoni sejra grava bil-ħażna privata għanna bżon ta' politika biex nistab soluzzjoni neħtieġu nsaħħu l-kompetittività fis-settur agrikolu u rekwiziti iżjed stretti għandhom jiddaħlu għal benessri tal-annimali għal dawk il-pajjiżi li jesportaw il-prodotti tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea sabiex niksbu iżjed level playing field. U dan huwa essenzjali l-konsumaturi l-bdil. Uh, uh, and now uh, Deputy Anja Hazenkamp Grazzi l-onorevoli Hazenkamp issa għal minuta anti u koll. Sorry, thank you. Uh... Grazzi, Sur President, grazzi. Il-settur tal-laħam tal-majjal ilu jilab din hija kriżi oħra kenna l-problema bil- l-influenza ta' ZS, dizastri tal-ormoni u dizastri oħrajn istarajna l kolla tas-suq. Għax irridu nkunu eh, aħna l-imbiċċru kollox, aħna dun kunu l-biċċerija tad-dinja. ħafna ħnieżer jiġu kastrati mingħajr il ploppju jintneħewlom is-snien u d-dnub ta' ma jkunu seba' ma jkollhom seba' tijiem biss u minkejja din il-projbizzjoni għandna l-problema tar-Russja flok din nasu l-fornitura, qegħdin inkomplu naħżnu, qegħdin naħżnu ġol freezers u nirriklamaw biex nikkonsmaw iżjed laħam tal-majjal. għanna bżon nieħdu azzjoni f'dan is-settur illi inġas l-ambjent huwa jaħqar anke l-annimali settur tal-laħam tal-majjal għandu bżon ta' riforma u ma nix ikopnu flus fuq. Eh, no, ist Ladi Rit Ani Naddu issa l-mikrofonu l-Onorevoli Schreier Pirik. Għalmenu minu ta' nofs. Grazzi, President. Mela, ħat ismi zjet Olandi, Sir President. Is-settur tal-laħam tal-majjal tal-axħar ħallejni, minn kajja l-importanza tijaw, għem bosta bdewa fl-Olanda u pajjiżi oħrajn li jiexu minn dan is-settur ma jistgħux iħallsu għall-alf. Ma jistgħux l-kontijiet tagħhom, laqas jistgħu ħallsu għal djarhom għanna nuqqas ta' bilanċ bej talba l-fornitura għanna iżjed fornitura u l-prezz tikompli jonqos sa' dan it-tant t-izdiet n-nef l-produzzjoni fl-Olanda minħabba implementazzjoni stretta ta' regoli ambientali u dawk tal-benestri tal-annimali għal stant il- Bdiewa jridu jħallsu ammont ola Meta mqabbela ma dak li l-Ġermanja u d-Danimarka li mhix kompetizzjoni ġusta. il-500 miljon euro sejrin jintużaw għal ħazna u ma jkoprux l-ispejjeż irridu ngħinu lil dawk il-bsiewa li qegħdin jaqtaw qalbhom għandna bżonn ta' għajnuna għanna bżon għajnuna l-daw n-nis, għanna bżon għajnuna għal dawk li xtiqu jwebsu rasom u jkomplu jimmodernizzaw fis-settur. Il-flus u l-finanzjamenti għal-krizi għandhom ikunu s-setturi kollha, inkluż dak tal ħam tal ħnieser Jena rajt pjantazzjoni li għajt kif il-bdiewa jistaw ikunu il-, -il ħolqa fil-katina illi tkun l-iktar waħda importanti għal dan is-settur. Grazzi għaddu l-mikrofonu l-Onorevoli Karski għal minuta. Minħabba il-krizi li jissa jla dejja, il-bdiwa fl-Europa jaraw li jinsabu f-situazzjoni diffiċli minħabba prezzijiet baxxi ħafna bosta minnom qegħdin jiffaċċaw problemi u Qed ibasu l-assi tagħhom minħabba dan. L-bażi tal-grupp tagħna l-Parlament fil 2014 appella l-Kummissjoni biex tħum deċiżjoni immedjata biex tgħin lil dawk il-bdiewa li din ibatu mill-konsegwenzi tal-proibizzjoni tar-Russja u ta' fatturi esterni oħrajn. Is-sitwazzjoni katastrofika tas-settur tal-laħam tal-majjal fil-Polonja tfisser illi aħna tassew qegħdin inġarfu il-bati minħabba l-influenza Afrikana tal-ħnieżer. Il-problema partidan tal-nuqqas sportazzjonijiet. l-operaturi li qegħdin jipproduċu il-laħam tal-majjal jinsabu situazzjoni ferm għar fil-Polonja mill fistati membri oħrajn. Fil-Polonja kien hemm problema anke ta' nixfa illi waslet fi bosta problemi għal produtturi kien hemm inqas qalf l-prezzijiet u lew. stant jena nitlob li tittieħed azzjoni immedjata biex insolvu din il-problema fis su Grazzi, grazzi ħafna. L-Sur Karski, issa l-mikrofonu l-Sur Jakov Ġeċ għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. Dak li għanna bżonna unek ja soluzzjoni għal medda għasira, apparti waħda għal medda twila dik għal medda għasira, Għandha privatejn fid-diversifikazzjoni tal-prodotti tagħna b'mod illi jippermettilna niksbu sfir ġodda speċjalment dawk ta' Ċina ħana kapaċi nirbħu s-suq Ċiniż. Nistgħu forsi noffru sussidju għal produtturi tal-ħnieżer għal darba u s-Sur Hogan iżur dawra mad-dinja u jipprova jsolvi din il-problema. Fil-fatt din tista' tkun soluzzjoni li xikun diversifikazzjoni u xi darba morru lura għas-suq Russu wkoll jien nixxin nitlaw pal ispezzjoni ġewwa l-Kroatja sabiex naraw illi m'hemmx każijiet ta' influenza ta' ħnieżer għaliex il-Kroatja għandha possibilità ta' esportazzjoni għalja ħafna nixtieq il-Kummissjoni tagħmel din il mill-aktar fis possibbli. Is-sur Stefan Heck issa għal minuta. Sur President fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn iżjed ta' laħam milli fornitura żdan problema ta' importazzjonijiet u din nippruvaw insibu ta' aħna s-swiq għall-esportazzjoni ħatmi għat jistaqsi. Kif se jitmexxew il- l-irtiset fil-pajizi ta' importazzjoni imiex tal-limna mis-settur tal-ħalib. Ila liex il-prezzijiet jistaw jitbaxxew mill-gruppi l gbar jekk dan ikun jixtiquħ il-produtturi tal-laħam tal-majjal għandhom jarfu l-fat li dawk li jiklu l-laħam ħajon s-sur li xħajizdiet il-vegetarianizmu. Grazzi naddu issa l-Ann Sander għal-minuta. Grazzi President, Kommissarju. Is-sitwazzjoni hija waħda serja il-btiewa qegħdin ibjaw b'telf fi Franza bejn 15 u 20% ta' l-irsieta tal-ħnieżer kważi falluti din hija kriżi ċiklika li waħda mill-fatturi waslu għalija kien l-embargo ta' Russja. Irridu nejnu l bdiewa biex I-pattu tal-atli diplomatiċi tagħna hemm problema strutturali zbilanċ anki fil-katin tal-valuri rridu nżidu intejbu li ġiet il tana tagħna sabiex nippermettu li l-produtturi jkunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni tajba jkollhom influenza fuq l-fissar tal-prezzijiet mhux biss is-settur tal-laħam tal-majjal li għadem krizi u mal setturi kolla fil-qasam tal-bdiewa jekk iridu nibqgħu superpotenza agrikola sa' neħtiġu edwazzjoni. Grazzi, issa proċedura kreġ DI. Nibdew bil-Honorable Xonke. Uh, thank you, Mr. President. Grazzi, President. Attendejt il-laqatatni fil-axija ma' l-Komissarju Hogan għall-Agrikoltura. Ija dawnek il-lum, memx dubju, illi marfin fuq il-krizi imma mux soluzzjoni għall-istess krizi. Għandi tlet mistoqsijiet għal komissar Johan. Is-settur agrikolu, settur tal-majjal. Imma settur agrikolu in ġenerali. E, Kemm se jdu affettwat minn dil-probizzin russa prospetti tagħna huma x'inhuma l-prospetti Eh, immedjati fit-tul u f'żmien medju. Xi sforzi qed isiru sabiex nżidu l-beħ fl-Ewropa u barra wkoll mill-Ewropa, speċjalment fid-daw tal-qalu kelima ta' qabli jekk qed inkomplu nħeġġu lin-nies sabiex ma jiklux laħam minħabba idejat strambi li naraw joħorġu ta' kuljum. Thank you much indeed. Hafna. ħafna. L-Onorevoli Mamikins. Uh, thank you very much, Mr. President. Grazie, President. Il-waqqa uh, fil-prezzijiet tal-prodotti tal-majjal nistaw nispiegaw ma' raġunijiet ovvi wa embargo rossu, tkellmu fuq u diversi kollegi, imma qabel is-sanzjonijiet ġan kellna kriżi tas settur. Kenna biljun kuljum ta' tħul mir russja u l-Latvija li ktar tiġi effettwata tantu hekk il-settur tal-bidja eh, u għal iktar qed regolat fl-Unjoni Ewropea. Però x'jista' jsir? X'qed isir xejn? Dan ifisser li għal darb'oħra rridu niksbu lura suq Russu. Għal pajjiżi l-Latvija huwa suq tradizzjonali huwa suq tradizzjonali l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Nafu l-istanzjonijiet tneħew mill-Belarus u dan ifisser il-settur tal-majjal u koll jista jidħol fis suq tal-Belarus u madam se seħħada ħada jew pitada. Da tib taftuħ jitlob il-ħin. Nista' ngħidilkom il-lam tal-majjal mill-Latva kien pjuttost famuż l unjoni Ewropea. Imma din se tibqa' bistorja jekk ma naġixxux immedjatament. Grazzi. L-Onorevoli Jaċevska, kjoġbuk. Grazzi ħafna. Fisem il-produttori tal-majjal fil-Polonja nixtieq nesprimi tħassib tagħhom fuq id-destabilizzar tas-suq tal-majjal fil-Polonja u nuqqas ta' azzjoni effettiva jew miżuri mill-Kummissjoni Ewropea pajjiżi ibbati l-aktar konsegwenzi ħorox mill-miżuri meħuda mill-Kummissjoni Ewropea sabiex inħarsu l-Unjoni Ewropea mill-firxa tal-influenza ta' l-ZS Afrikana li l impatt qawwi fuq il-prezzijiet. Il-miżuri meħuda mill-Kommissjoni sabiex nejnu l-produtturi ma kienux effettivi. Qed ibatu minn terf ta' kuljum bi prezzijiet li qed jaqgħu prezzijiet ta' produzzjoni jiżdiedu. Appoġġ finanzjarju ulterjuri għas-settur tal-majjal f'pajjiżi huwa essenzjali u qed nistennew il-Kommissjoni tieħu miżuri li kollhom impatt reali u pożittiv fuq is-sitwazzjoni tal produzzjoni tal-majjal fil-Polonja pajjiż illi sar tip ta' buffer zone l-Europa kollha kemmi għandha tiġi appoġġata mhux inħalluha weħeda. l mistoqsija l-Kummissjoni Ewropea hi u x'finalment se tieħu l-miżuri mixtieqa sabiex il-livelli ta' prezzijiet ikunu ġusti f'kull livell. E, potporu. grazie ħafna president xtaqt nappoġġa l kumitat agri illi staqsad il-mistoqsija li il-bdiewa fl-Unjoni Ewropea u fis-settur tal-majjar jinsabu fi kriżi. Huwa dibattibli dil kriżi issirx ukoll aktar serja fil ġejjini Qed nippjannaw li niftħu il-ħażniet u nippruvaw imbijaw il-laħmi frizzat fis-sajf. Hija wkoll kwestjoni u dan laqwa żmien biex nagħmlu dan. Xtaqt ukoll nisħaq fuq il-mistoqsija fuq il-finanzi intizi għal-bdiewa u serħuhom fil-fatt u nitlob il-Kommissjoni sabiex issaħħaħ il-programmi għall għajnuna għal ħażna privata għaliex il-bdiewa mingħajr il-possibilità huma esposti għal estorzjoni u manipolazzjoni minnaħa tal-bejja u da mhuwiex biss il-każ fil- settur tal għam tal-majjal fil-Kroazja, produttori tal-frott u kollu ma sposti għal dan. Nappoġġaw kol is-suġġerment minn uħut mill-kollegi l-Kummissjoni Ewropea għandha tipprova twessa eh, suq tagħna u daħħal standards għalin għal dawk il-pajjiżi li qed importaw. Grazzi. Grazzi. Tana al cărnii de porc sunt convinsă este cunoscută. Grazie, Hafna. Il-prezzijiet eh, tal-majjal u l-bidliet eh, jamarruf f'ma kolħat, il-pressjoni fil-prezzijiet se twassal għal tnaqis fin-numru ta' raħala tal-majjal inevitabilment. Għalija jider li memx viżjoni fit-tul. Jina sepp il-pak għandha jkollha rwol li żomm bilanċ bejn offerta u domanda anka meta ikun hemm effetti esterni pal per eżempju fil-kas tal-ambargu russu. Ser namlu fl-ambitu tal-pak sabiex nipruvaw niftħu iswi ta' pajzi terzi, mux biznizzaw is-suq Ewropew, forsi ti komissarju tista' tgħidilna tajn oħra dwar ir-Russja. Minnaħa Russa x'qed jiġri? Il-Kummissarju għall-Agrikoltura llum mhux qiegħed hawnhekk. U eh, dispjaċin mhux qiegħed hawn pajjiżi Rumanija għandha tradizzjoni twila ta' trabija tal-ħnieżer, Għet nitkellmu ħafna fuq il-kawżiet immedjati, ma rridu naħsbu kol fuq il-medda twila ta' żmien. Għalxem ħafna xogħlijiet fin-nofs, hemm settur wiesa illi huwa marbut mal-trobbija tal-ħnieżer. Se nagħmlu sabiex intemmu dil-kriżi. L-Onorevoli Skripak. Xim jedda minuta. Vaġeni pan predsedajuzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Aħna dejjem konna gburin bil-kwalità tal-bidja u prodotti tal-bidja fl-Stati membri. Il-kriżi fil-prezzijiet poġġina t-situazzjoni diffiċli fuq kif insolvu l-problema sofrejna telf minħabba l-embargo. Id-dmir tagħna u li ngħinu lil bdiewa għanna bżon nikkompensaw il-bdewa tagħna hemm bżonn appoġġaw il-ħażna privata sabiex il-prodotti tagħna jkun jistgħu jinbijaw f'pajjiżi terzi. Għandna sussidji ma dana kollu għandna bdewa f'pajjiżi bħal Slovakkja illi tassew qed jiffaċċaw sitwazzjoni diffiċli ħafna. Bdiewa Slovakki ma jistawx jikkompetu kontra bdiewa f'pajjiżi oħrajn. Hemm bżonn noħorġu b'soluzzjoni tajba għas-settur hija kriżi serja ħafna. Grazzi l-Onorevole Sikerski. Fil-qosor però. Xtaqt namel ftit kommenti fil-qasil. Kummissarju Hogan jinsab il-Polonja fuq stedina tal-Ministeru tal-Agrikoltura f'pajjiżi, din hija ħaġa li kienet ippjanata sitt ġimgħa ilu. Il-fatt li għandna d-diskussjoni llum kienet deċiżjoni meħuda mit-tmexxija tal-Parlament ħasra illi dan ma sarx meta Is-Sur Hogan kien magħna fil-bidu tal-ġimgħa. Madankollu naħseb illi l-Kummissarju Han u l-preżenza tiegħu hija utli għaliex hemm kwistjonijiet serji brabta mal- proibizzjoni russa. Rridu neħdu konsiderazzjoni l-fatt illi fuq is-suq Ewropew il-konsum qed jonqos fil-mezzi ta' xandir nisimaw l laħam aħmar ħażina s-saħħa u dan iħall impatt fuq ħafna konsum fis-suq Ewropew. Imma fl-istess ħin hemm kompetizzjoni dejjem tikber fuq is-suq dinji u jekk iridu nerbħu dil kompetizzjoni hemm bżonn nevitaw anzi nindustrializzaw u dan huwa diffiċli illi s-som fissuq produtturizar. Imma dan huwa importanti fis-struttura ġenerali tas-suq. Il-Kummissarju ħan jekk joġbu. Präsident, meine Damen äh, vielen Dank und auch danke für den Hinweis. Sir President, Signori, grazie, grazie ħafna. Talli, li eh, għed permetun nispiega fej fil-Hogan, mux għed għawnek, nistanajdilkom il-situazzjoni tas so eh, hija ħaġa li nħedu bis serjeta it nejn il konsil għall-agrikoltura għandu dan fuq l-agenda, l-Komissarju Hogan se jkun qed jitkellem speċjalment dwar eh, il-settur tar raħal u turbija tal-annimali l-organizzazzjoni komuni tas-su u regolament għanna għafas illi inkludi anka safety net u li għanna bżon u ma kondizjoniet stabli għall-irtsitet Speċjalment dawn li tsiset għandhom bżonn għajnuna f'das żmien diffiċli u m'għandniex ninsew il-kol kemm aħna ridna riformi fil-pakk sabiex namlu aktar orjentata lejn is-suq. Il-Parlament Ewropew dejjem appoġġa dan U l-bqija ma se jkun kon soġġett għal konsens. il-limitu tassu imżon jingħata aktar importanza mhux anqas meta s-sitwazzjoni tal-kriżi kompli t-izviluppa mżan ikun onesti, mżan politika onesta, qed kelma fuq majjar, ħalib, jew prodotti oħrajn, il-Kummissjoni b'mod responsabli se tkun qiegħda tuża il-lokal manovrar moti il parlament u l-Konsil u ser jagħmlu dan sabiex l-industrija tar-rizzita tkun siguri ekonomikament anke fil-ġejjini. Nista' ngħidilkom u il-rappreżentanti ta' din il-Kamra illi kienu qed jitkellmu moċċar l-lum wara nafsinhar hemm bżonn niwieġbu il-mistoqsija iwieġbu mistoqsijiet mod konsistenti. Aħna ottimisti illi dal-waqt ikonna riżultat pozittiv għal dis situazzjoni. Jien ottimist, nittama li dal-ottimizmu ikun ġustifikat. Jekk le, zgur is-sitwazzjoni jieħdu la posta Eh, situazzjoni toħrajn. Grazie ħafna kommissarju, nala għonek id-dibattitu il-minuti eh, kunu prezentati